Good afternoon, colleague. One of Senator Kulħat, is kollegi. Grazzi tal-prezenza ta'kom fil-ħin. Għet iħan nibdew ta' xej tard imma grazzi ħafna tal-li wasaltu intom naf li l-lum il-ħamis faxija wara nofsinar minn għandna punt importanti fuq l-agenda li kuntent ħafna l-ura li intom stajtu tiġu u dal puntu huwa skambju ta' idejat mal-Kummissarju Julian King kummissarju għall-Unjoni ta' Sigurtà qiegħed kuntent ħafna jien li qed fostna. Dan huwa punt li ġie post allura kuntent li issa qegħdin namlu fuq l-aġenda tagħna. Grazzi ħafna għall paċenzja tiegħu u għalikom il-koll għall paċenzja tagħkom u grazzi wkoll għalikom li jintom kjontu involuti fil-laqa preparatorja wkoll għal din il-laqa u Barbara eh, tal-li presidit fuq dik il-laqa, grazzi ħafna. Issa, biex immur lura għal ħatra tal-Komissarju King bħala komissarju dedikat għall-Unjoni ta' Sigurtà flimkien mal-urġenza li ntejbu b'mod sinifikattiv is-sitwazzjoni ta' sigurtà fl-Ewropa wassitna kif tafu fih dan il-Kumitat Libe biex E, innidu dan il-dialogu hekk imsejjaħ ta' sigurtà bejn il-Kumitat Libe, il-Kummissjoni Ewropea, il-Presidenza tal-Kunsill u l-esperti tal-Istati membri relevanti. Da suppost għandu jisir biex nfakkarkom għalmenu dati fissemna da dialogu ta' sigurtà fiħ dan il-Libe. U dal-ewwel wieħed ma qiegħed mal-Kummissarju King ħaj jitkellem fuq l-implementazzjoni u użu ta' strumenti ta' skambju ta' informazzjoni fil-kamp ta' sigurtà. Dan huwa suġġett importanti ħafna li diskutejna f'ħafna drabi fil-komitat tagħna, imma aħna l-koll inħossu li ħaqqu e, dibattitu iktar dettaljat. Grazzi l-Kummissarju għad dokumentazzjoni li batilna fuq tal-batana bil-preparazzjoni għall-lum. U għal darbohra grazzi u koll għalikom koll kontu hemm fi 6 ta' Marzu għal laqa preparatorja mal-prattikanti nazjonali tal forza tal-liġi nix najt ħaġa Ikum Ikun f'waqtu koll li nistiednu il-Kummissarju King biex jgħid xi ħaġa fil-bidu tal-laqa dwar l-attakki f'Londra il-bieraħ u l-anniversarju tal-attakki ta' Brussell ukoll. Naħseb ikun f'waqtu Eh, Kummissarju King, merħba bik u għandek il-kelma. Grazzi ħafna lilek tal-istedina tiegħek eh, u għan slajt tajb il-kulħadd, jekk tippermettu li nibda bżewġ kelmiet fuq dak li ġara l-bieraħ f'Londra li l-kol tafu bih. nissuspetta li t-nitkellem għalina l-koll, meta najt li l-attakki li ġraw l-birax fuq nies li kienu fuq il-bankina u jaqsmu pont fil-Londra u nies li kienu viċin tal-Palazz ta' Westminster kienu aħna konna xokjati b'da li ġara u l-ħsibiet tagħna jmorru għal-vitmi kollha ma naħsibx li kien ta' inċident 100% li dal-attak sar fl-ewwel anniversarju tal-attakki ta' Brussell. Ma nasibx li dak kien kombinazzjoni meta hawnhekk fil-kapitali Belġjan aħna konna qed infakru b'mod solenni il-mewt ta' 32 ruħ u f'ħafna mweġġajn li tweġġaw eh, b'konsegwenzi li bidlu ħajjithom l-ideoloġija tal-attakkant ta' Londra l-bieraħ isegwi ċertu imġieba li aħna rajna f'daw dal-aħħar sena fil-Jum Nazzjonali Franċiż u għal darbuħra f'Berlin ftit qabel miliet bit-trasformazzjoni ta' vettura ġiet użata li saret li nbidlet farma. U għal-mira kien hemm nies bħalna li kienu għaddejjin bil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Dak li konna nafu diġà qabel dal-attakk tal-aħħar u għalli teddida terroristika għadha l-fuq ħafna mal-Ewropa kollha. Attak li spiċċa fil-Parlament tar renju Unit li huwa attakk fuq id-demokrazija tagħna u jien naħseb li dan aħna inħossuh u nifmuh min-naħa u sa, sa naħa l-oħra tal-Ewropa, tal-Unjoni Ewropea. Irridu jimmiraw il-valuri tagħna, il-mod kif ngħixu ta' kuljum u mhux se nħalluhom jirbħu. Għal din raġuni nemmen li Franza kellha raġun biex tibqa' sejra bil-kampjonati tal-2016 is-sena l-oħra, avolja ġew wara l-attakki f'Nizza u postijiet oħra u ta' Pariġi u anka l-awtoritajiet ġermaniżi f'Diċembru li għadda li jżommu miftuħin is-swieq tal-miliet tagħhom li organizzaw. Qatt mu se tkun, qatt jkollna 100%, qatt mu se jkun hemm riskju ta' zero, imma nistgħu u ħankomplu nagħmlu iżjed attakki kemm jista' jkun aktar diffiċli li jseħħu u nagħmlu mill-aħjar biex nevitawhom. Jien verament nemmen li qed nirreġistraw eh, progress eh, fl-isforzi kollettivi u maqsuma tagħna biex nafsu fuq daw in-nies li jixtiequ lna l-ħsara u l-mod kif joperaw u li aħna nibnu fuq is-saħħa tagħna ma aħna rridu nibqgħu għaddejjin u dak li ħan diskutu l-lum huwa aspett wieħed biss ta' dak ix-xogħol kontinwu tagħna. Grazzi ħafna tal-istudentni nagħmel terba kien fuq dan. Issa, ippermettu li ngħaddi fuq is-suġġett li għandna fuq l-aġenda. Qed tissuġġerixxu li nużaw din is-sessjoni biex niddiskutu flimkien e, e, sim bejnietna ta' informazzjoni li għaparti mill-iktar importanti fl-arkitettura tar-rinforzar tas-sigurtà tagħna bejnietna. U jiena kuntent li tajtun l-opportunità li nagħmel dan fuq tal-batana, tajnikom xi informazzjoni tal-isfont, kif sem għadu kif ġim semmi, u għet nifhem li kelkom skambju produttiv ma' esperti nazzjonali il-ġurnata l-oħra Peress li t-tedita t-sir iżjed dejjem iktar komplikata, allura kooperazzjoni u sim ta' informazzjoni u koll issir kull ma jmur iktar importanti biex tejn li ninforzaw is-sigurtà tagħna huwa jekk inkunu flimkien biss jekk aħna li aħna nistgħu nipproteġu lil nfusna mit-terrorizmu, ċiber attakki u kriminalità organizzata. Jiena konvint li l-ewwel pass huwa li nagħmlu użu sħiħ ta' leġislazzjoni u strumenti u inizjattivi li jeżistu bħalissa biex nixprunaw tal-iskambju ta' informazzjoni fil-kamp ta' sigurtà. Allura l-Kummissjoni konsetament talbet u saħqet fuq l-Istati membri biex jużaw daw is-sistemi ta' informazzjoni f'kull f'kull livell u lessi nappoġġjaw permezz ta' fondi u esperti biex u wet u din sim ta' informazzjoni. Aħna qed nittakiljaw din l-isfida f'April tal-2016 kif ntom tafu aħna niddejna strateġija ta' e, mekanizmi ta' e, taqsim ta' informazzjoni biex nidentifikaw ukoll vojt u problemi li jeżistu. Implementazzjoni ħar użu ta' sistemi ta' implementazzjoni huwa wieħed mill-pilastri biex nersqu lejn sistemi ta' informazzjoni jkunu iktar smart. Aħna diġa kena l-opportunità xuħut minna li diskutu l-affarijiet kif inuma fuq l-skambju ta' informazzjoni waqt il-diskussjoni plenarja fi frali għadda, imma dawk li ma kienu xem ipermettu li sempliciment infakkarkom dan li ġej. L-affarijiet kif huma fuq is-sistemi li jeżistu bħalissa l-ewwel. Is-sis din kif nafu hija l-iktar waħda intużat is-sistema ta' informazzjoni Schengen nemmen li hija ta' suċċess kbir fl-operat tagħha tintuża mill-istati membri kull ma jmur jikber sena wara sena fl-2016 awtorit nazzjonali kompetenti iċċekkjaw eh, persuni u oġġetti permezz ta' data fuq 4 biljun okkażjoni, erba' biljun din jiżieda ta' 40% ta' użu paragut ma' sena ta' qabel 2015. In-numru ta' ħietz żdiet minn madwar 150 elf fil-2015 għal iżjed 200 fil-2016. Issa wara li dan jien inħoss li għad baqa titjib xisir fuq livell tekniku u fuq livell ta' efficienza. U għalhekk il-Kummissjoni e, qed toħroġ b'sensiela ta' proposti u nitken fuq il waqt di. L-Aġenzija tal-Unjoni Ewropea isa qed taħdem fuq din il-sis l-introduzzjoni ta' servizz ta' identifikazzjoni tal-marki ta' swaba li tagħmilha possibbli għal gwardji fuq il-frontieri uffiċjali oħra li jfittxu li jużaw is-sigurtà permezz tal-marki ta' swaba. B'dan ikun possibbli nidentifikaw nies b'mod iktar ta' min iserraħ fuq u nindunaw fuq daw il-persuni li jkunu qed jasmu l-frontiera għabbażi ta' identifikazzjoni falsifikata. Hemm sitt stati membri sa tmiem din is-sena ħajbdew jużawha. E, L-Unjoni Ewropea qed iżid e, qed taħdem biex jiżid il-kuxjenza fost l-istati membri u dan en biex aħna nollu il-numru ta' verifiki, il-checks, u nżidu l-kapacitajiet tal-SIS. Jek tħarsu fuq e, fuq bażi itwal kien hemm 800 fil-mija żieda f'daw l-aħħar sentejn. It-tieni, id-deċiżjonijiet prum u kif tafu eh, għodda importanti ħafna eh, bdiet fl-2008 l-iskambju ta' data dwar eh, DNA, reġistrazzjoni ta' vetturi u marki ta' swaba. Id-deadline kien għawissu tal-2011. Ħames stati membri għadhom mhumiex konformi ma' deċiżjonijiet prom u l-Komissjoni ħarġet eh, deċiżjoni ta' ksur u bħalissa din fil-proċess li nikkomunikaw magħhom qabel ma neħdu l-aħħar deċiżjonijiet fuqhom flimkien ma dan il-Kummissjoni qed inkoraġġiet l-Istati membri għall aħjar użu ta' promittielet l-ekkim sejjaħ inizjattiva żvediża li tistieden affas komuni legali għal skambju ta' informazzjoni bejn istati membri qed isir eh, eh, progress fl-implementazzjoni imma ten differenzi kif l-Istati membri jużaw dan l-istrument qed inwettqu eh, verifika tal-konformità biex konna stampa ċara mbagħad niddeċiedu x'inhuma il-passi li jmiss biex niskuraw applikazzjoni sħiħa mill-istati membri kollha. Ir-rabak deċiżjoni tal-Kunsill reċenti fuq l-iskambju ta' informazzjoni fuq offizi u reati terroristiċi biex l-Istati membri trasmettu jgħaddu informazzjoni importanti l-Europol u oħrajn u biex ma kluċ investigazzjoni li għaddejjin. E, dam l-obbligi ġew xprunati bl-adozzjoni ta' direttiva tal-ġlida kontra terrorizmu. Nieħu din l-opportunità biex għal darbora nirringrazzja l-Parlament Ewropew, speċjalment dal-Kumitat, għax-xogħol li qed jitwettaq u x-xogħol li twettaq dwar dan u li żgur ħajjejn b'mod sinifikattiv biex nsaqqu u nixprunaw sigurtà minn tagħna. Il-ħames punt. Il-viss il-Visa Information System li għandha xtaqsam ma' sigurtà interna minn settembru tal-2013 autoritajiet ta' infurzar ta' liġi kellhom aċċess għal dan din informazzjoni għabbażi ta' deċiżjoni li tieħdet u x-xogħol għadu fragmentat ma' l-istati membri kollha hawnhekk indura l-eġenziji tagħna issa minna progress sustanzjali f'dawn l-aħħar sentejn fuq sim ta' informazzjoni mal-Europol u l-Eurojust. Per eżempju, l-att ta' ġellieda barranin li daħlu fis sistema ta' informazzjoni Europol iżjed minn irdoppja minn settembru 2015 li wasal għal 7800 biex inkunu ċari. Daw jinkludu persuni eh, ċittadini tal-Unjoni Ewropea u persuni terzi. U bekk inkunu nissom nifmu fuq il-valuta operat u s-saxħa tas-sigurtà tad dejta Is-seba punt. Id-direttiva tal-Unjoni Ewropea tal-PNR li fuqa eh, qablu koll u qablu kollha ma ma ġietx implementata sħiħa. L-istati membri għandhom sa Mejju 2018 biex implementaw bi sħiħ id-direttiva biex appoġġaw biex tejn dan ix-xogħol. Il-Kummissjoni ħarġet bi gwida u l-aħjar prattika u l kummissjoni kella organizzat workshops apposta, laqat apposta, anka fondi apposta għal prattikanti u fuq il-lezzjoniet li, li tallimna. Delwaqt nadottaw deċiżjoni implementativa fuq il-forma tad-data u protokolli ta' trasmissjoni illi l-ajruplani għandhom jirrispettaw meta jgħaddu data PNR l-autoritajiet. Issa nixi indur fuq inizjattivi leġislativi li l-Kummissjoni eh, qed taħdem fuqhom biex tindirizza il-vojt li hemm sa mill-istrateġija 2016. Hemm tliet proposti proposti għall-użu tas-sistema Schengen dal-proposti ħajjajnu biex nassiguraw skambju ta' informazzjoni effettiv bejn l-istati membri biex niċsiltu kontra il-terrorizmu u anka għal-ġestjoni tal-migrazzjoni. Notevolment għal ewwel darba qed proponu li li jkun obbligatorju għall-istati membri biex joħorġu allerti fiħdan l-SIS għal kwistjonijiet relatati ma' e- e- reati terroristiċi. Anka fiħdani l essa eh, jess edin naħdmu fuq ċerti proibizzjonijiet għal persuni terzi anka protezzjoni ta' data billi nintroduċu iktar salvagwardji biex jisegur regoli ta' protezzjoni ta' data. Daw issa edin qudiem il-kusira diskussjoni u les li naħdem mill-qrib għal-rapporters biex mmexxu dan ix-xogħol quddiem flimkien magħkom. Proposti oħra fuq il-mejda li qed jiġu preparati dwar id-database tal-Eurodac dwar ix-xogħol tagħha fuq il-migrazzjoni u r-ritorni u sistema ta' informazzjoni ta' criminal records għal persuni terzi il-Kummissjoni qed toħroġ e, modifikazzjoni ta' ta' leġislazzjoni. Meta nitkellmu fuq is-sistema ta' dħul u ħruġ ta' migrazzjoni tirreġistra min ikun dieħed u ħireġ mal-frontieri, naħseb it-tejjeb is-sigurtà tagħna kif ukoll tajt l-awtoritajiet ta' istati membri li huma dawk il-persuni u individwi li mixin min-naħa l-oħra. U tejn għal ġlida kontra terrorizmu u kriminalità organizzata billi tidentifika kriminali u e, e persuni oħra u l-vitmi tagħhom. Fuq dil proposta inħares il-qudiem l-inkompli biex xogħol u li inwasluħ għal konklużjoni ta' suċċess. Fl-aħħar nixtieq indur għal proposta tagħna għal sistema ta' autorizzazzjoni l-ATS Ewropea. Tamila possibilità biex aħna nixprunaw u naraw ir-riski ta' persuni eh, terzi qabel ma jitlu fis-sistema Schengen. Is-sistema tkun tista' tejje is-sigurtà Ewropea kif mif, miftija ma l-istituzzjoni istituzzjonijiet Ewropej din hija ta' priorità leġislattiva u suppost għandha tiġi adottata sa qabel tmiem is-sena. U nkun kuntent ħafna li nappoġġja il-rapport ta' Sinjura Gell fl-isforzi tagħha biex tmexxi dan ix-xogħol il qudiem. Kif ġi suġġerit li x-xogħol fuq ETS jiddependi fuq il-progress li jkun sar fid-diskussjonijiet fuq l-interoperabilità. Irrit ngħidilkom il għara nofsinhar il mniex żgur li dan huwa tajjeb. Il-Kummissjoni preżentat dil proposta tal-ATS f'Novembru li għadda biex tindirizza vojt fl-informazzjoni importanti għal dawk il-vjaġġaturi li ma jkollhom bżonn viża u di tgħin biex tassigura il-frontieri tagħna fuq in-naħa ta' barra. Dan huwa strument waħdu biex jgħin jala dan il-vojt li jeżisti u jgħinna fix-xogħol tagħna dwar l-interoperabilità. Għandna bżonn urġenti li naħdmu fuq dan din is-sistema. Allura l-Kummissjoni ddeċidiet illi ma toħroġ verifika tal-impatt u xuħut minnkom podġew mistoqsija fuq dan imma sen xorta hemm studju preparat fuq dan u minħabba l-ħtiġ urġenta li u dan il-vojt ta' informazzjoni l-istituzzjoni kollha ftehmu biex l-ATS tkun il-priorità leġislativa fid dikjerazzjoni konġunta. Allura, ix-xogħol qed u fuq interoperabilità m'għandux bżonn u m'għandux jitwaqqaf iwaqqaf xogħol ieħor importanti li qed jiġi diskuss eh, mill-istituzzjonijiet li jinkludu ETS u eh, punti oħra. Mhux se jaffetwa, mhux se jdewwem eh, da xogħol ix-xogħol fuq daw is-sistemi, f'kull każ aħna għandna bżonn u nkomplu jkollna bżonn kull ħaġa li niddeċiedu flimkien fuq l-interoperabilità li twassanni għall aħħar punt qed jgħid il-kellim. Ix-xogħol tagħna fuq interoperabilità biex nikkonnettjaw aħjar l-informazzjoni permezz tas sistemi kollha informazzjoni. L-aħħar darba jinkont f'dal kumitat għandna li għadda kont kontent ħafna ndiskuti magħkom dak li sibna ad interim fuq id-differenzi eh, fis sistemi ta' informazzjoni u interoperabilità. Il-grupp li kien inħatar fuq dawn il-problemi ta' interoperabilità qed jissokta bix-xogħol tiegħu u ħanoħorġu b'rapport finali fil-bidu ta' Mejju e, ħanulukom il-rakkomandazzjonijiet tagħna u dak li sibna. Wara dak u il-Komissjoni għanda l-intenzjoni toħroġ ma'kom bċerti idejat konkreti sa' nofs fil-Kunsill għabbażi għal diskussjoni fuq it-triq il-qoddim. Grazzi tal-attenzjoni minn ta'kom, skużawni tal tkellimt fil-daċxej fit-tul, u nħares il-qoddim biex inkompli bid-diskussjoni ma'kom. Uh, Grazzi tassew, kommissarju. Iva, dan huwa dialogu per u anke minkejja l-fatt li huwa l-ħamis wara nofsinhar li kollegi għamlu sforz biex ikunu hawnhekk u dan aħna napprezzaw. semmew ħafna affarijiet li huma ta' tħassib. Din hija lista twila ħafna kollegi. Iżda għandna biżejjed ċans nibdew bil-koordinaturi, nibdew bl-Onorevoli Mezzola. Klodan. Grazzi Claude, grazzi Kommissarju tal-li hija hawnhekk illum u tal-li tal-li tatina l-idejat fuq l-azzjonijiet li qed jittieħdu fil-qasam tiegħek. l-attakki tal-biraħ seħħew ma sena anniversarju l attakki ta' Brussell. Qatt ma nistgħu nkunu konxi bizzejiet ta' kemm it-terrorizmu huwa ta' teddida fl-ibliet u fil-pajjiżi tagħna. Dan huwa importanti ħafna anka l-grupp tagħna biex inkomplu nappellaw il-Kummissjoni ħalli tkompli bl-isforzi tagħha f'dan il-qasam biex is-sigurtà fl-Unjoni Ewropea tibqa' bħala priorità fuq l-aġenda tagħha. Issa biex nitforsi nidħlu fiktar dettal għal dak li semmejt l-inti. Il-proġett pilota fuq il-marketa swaba għattilna li hemm sitt stati membri Taf jekk dan il-proġett prota u se jiġi estis lil minn dawn is-sitt stati membri tista' tgħidilna li ma huma dawn istat membri kwalunkwe formazzjoni li tista' tgħaddilna tgħinna nifmu aħjar il-progress li qed isir f'dan il-qasam. Fuq prum hija ħasra illi 10 snin wara li ġie adottat għatanna daqshekk stati membri illi għadhom ma waslux l-implementazzjoni sħiħa tagħha. Kien hemm strument illi ħassejna li se jkun wieħed eh, minn dawk li serjena biex nagħmlu skambju ta' informazzjonijiet bejn l-awtoritajiet. Dinja xi ħaġa wkoll illi tista' tgħinna naħdmu eh, fl-isforz tagħna bejn l-istati membri. Fuq li tiegħas tajjeb illi kellna evalwazzjoni ta' dan il-bieraħ kellna diskussjoni twal ħafna mal-Kummissjoni dwar jekk hemmx ħtieġa ta' valutazzjoni tal-impatt u jekk l-istudju ta' fattibilità hux biżejjed u jekk aħna bħala PPE inħossux li hija priorità nixtiequ nejnu f'dawn l-affarijiet anke biex impattu għad-diskrepanzi li jeżistu. Imma jekk forsi tista' ittaffilna tħassib tagħna b'xi mod jew ieħor. Dwar proposta kif bħalissa minkejja dan l-impatt dan l-istudju ta' fattibilta dan ikun utli ħafna. U lesti wkoll li naraw il-konklużjonijiet ta' task force fil-bidu ta' Mejju. Nittamaw li dialogu tagħna li ser ikollna jidħol fiktar dettal dwar dawn ir-rakkomandazzjonijiet u dwar kif nisa' nikkoperaw iktar. Grazzi tassew, onorevoli Sipel. Grazzi tassew, President. Grazzi Sur King tal-li qiegħed magħna illum. Jiena qed inħossni iktar konfuża u qed inħossni wkoll frustrata. Dejjem nisma' affarijiet zbieħ li jridu neħu diskrepanzi fl-informazzjoni li dan jridu nagħmluh mingħajr kemm jista' jkun u għalhekk m'għandniex ċans għal evalwazzjoni tal-impatt jekk ħares lura lejn l-ewwel attakki li kellna f'Pariġi eh, niftakar illi ma sirnix nafu iktar kmieni bil terroristi għax il-sistema ma ġietx użata b'mod effiċjenti. Inti semmejt li deċiżjoni prom suppost ġiet implementata fl-2011 xorta għatem stati membri li datom mamluħx. U l-proċedura ta' ksur bdiet fl-2016 kellna wkoll dibattitu fuq il-gwardji tal-kosta u tal-frontieri. U issa qed naraw l-istati membri mhux qegħdin jagħtu riżultati. Allura għalfejn aħna maġlin jekk fl-aħħar mill-aħħar ser naraw li dawn l-affarijiet mhux qed jiġu użati. L-istess ħaġa għal jura dak. Se nkunu qegħdin nħejju deċiżjoni biex niġbru iktar data Jina għadni ma rajtx l-evaluazzjoni tal-impatt mm, meta jittieħdu il-marka ta' soba ta' tfal ta' sitt snin, kemm se jkunu utli? Għatanna l-problema illi f'każ illi stati membri jkunu qegħdin jieħdu l marka ta' swaba minn dawk li tifittxu l-azil, dawk il marka ta' swaba mhux dejjem neċessarjament jiddaħlu fis-sistema tal-jura dak. Għalhekk għanna dawn id-diskrepanzi fl-informazzjoni li ħolqu u l-istati membri stess, imma safra tan ċorta għedni tolbu iktar data. U tajjeb li naraw ħames snin il-qoddim jekk sar svilup grazzi għall u jekk dan u ser jkun implementat jew jekk għal boħra aħniex ser nkomplu nil-mentaw fuq il-diskrepanza fl-informazzjoni u fost l-istati membri. Minkejja dan, il-kwistjoni tal-ħdiġ u l-proporzjonalità tad-data. Jiena m'iniex ċerta jekk għadna jekk il-ħaqniex dan il-limitu fejn l-ewwel qed ngħidu għandna bżonn iktar data imma mbagħad naraw li fl-istess għandna wis data u ma nafux kif nipproċessawha. Kellna laqgħa ta' esperti minn persuni minn erba' ta' membri differenti diskutaw il-PNR. Uħut minnhom għalulna li għadhom qegħdin jaraw kif jistgħu jaraw kif jistaw jisipu tarf tal-data li għandhom u kif jistaw tassaw jidentifikaw dik id-data li hija utli fil-ġlieda kontra il-terrorizmu u l-kriminalità organizzata. Imma edin qegħdin u iktar databases. Għal darboħra, jekk niġbru aktar data, sur kummissarju, kif ser tiggarantixxu il-rispett tal-privatezza u anke li wieħed ikun meqjus innoċenti u ta' rimedju legali effettiv. Dan huma kwistjonijiet li huma relevanti dak għandu x'jaqsam mar-repożitorju komuni ta' data u l-ETIAS s-sistema ta' tħul ħruġ u kellna u kol dibattitu l-bira jekk ikunx utli li niġbru id-dejta kollha tas-saħħa, dik kriminali. U dan inqabluh ma' din tal europol tal-Interpol, ma' din kwistjoni oħra. L-aħħar mistoqsija. Jekk qed naħdmu fuq l-interoperabilità biex ikollna dan id-database, ser ikun hemm xi proposti leġislattivi la darba ir-rapport finali tal-grupp jiġi ppubblikat u tista' twiet f'dan ir-rigward illi ser ikun hemm konsultazzjoni fost servizzi differenti jew għall-ewwel darba ser ikollna evalwazzjoni tal-impatt. Grazzi. Okay. Um, right. Um, Mrs. Stevens came, but I think she's, she's had to go. Is-Sinjura Stevens kalla titla imma meta tiġi lura forsi nieħdu l-intervent taħta. Issa Natalie fissem il-Partit tal-Ħodor. Grazzi tassew. Eh, President, Kommissarju, kif qalu l-kollegi, dan l-ewwel dialogu fuq is-sigurtà interna u dan id-dibattitu dwar nofsinhar huwa essenzjali wara il wara illi kommemorajna l-attakki ta' Brussell il-bieraħ u fl-istess ħin, fl-istess ġurnata kellna l-avvenimenti orribli f'Londra. Kummissarju għalhekk qed naraw kemm huwa importanti l-portafol tiegħek. U kif il-poplu Ewropew qed jistenna tweġibiet mill-Unjoni Ewropea fuq kwistjonijiet ta' sigurtà mod partikolari toġibiet kwalitattivi. Naf li l-mandat tiegħek huwa għal sentejn biss. Qed nittama però li f'dan il-mandat u bit-tiġdid tal dan il-mandat tal-Parlament sa tmiem dawn iż-żewġ mandati jkollna riżultati konkreti x'nuru. Issa xi mistoqsijiet l-ewwel fuq l-iskambju ta' informazzjoni. Dan inti semmejtu f'introduzzjoni tiegħek l-iskambju ta' informazzjoni huwa qasam fejn hemm bżonn li jsir iktar progress għaliex id-databases huma frammentati ħafna. Hemm ukoll problemi ta' kwalità, problemi ta' aċċess għad-data. U fl-istess ħin dan huwa il-mod li biss nistgħu nofru soluzzjoni. Permessa ta' fondi għal sigurtà interna, interkonnettività bejn sistemi differenti u search interface komuni. Peress li rridu nieħdu dan l-approċċ, x'nistgħu nagħmlu biex nipproċedu pass iktar marġel. Fuq l-azzjoni leġislattiva issa matul is-smih tiegħek inti approvajt is-snedija ta' dibattitu ġenerali li ser ikollna dal-waqt fit-3 ta' April. Jiena nixtieq nsaqsik dwar din l-evalwazzjoni. Jekk xi jkun hemm azzjoni konkreta biex tassew nagħtu tweġiba. Issa, fuq iċ-ċiberkriminalità matul ismiħ tiegħek niftakar illi Inti użajt it-terminu cyber resilience, resilienza ċibernetika, kienet pjuttost xi ħaġa interessanti provajt niskopri xi tfisser. U ma ħarriġ biss lejn l-aspett politiku għalhekk nixtieq insaqsik għal darb'oħra. Xi tfisser biha il-terminu cyber resilience? Kif ser tmexxi l-azzjoni tiegħek f'din id-direzzjoni. 48 sija ilu l-Istati Uniti għamlu restrizzjonijiet ġodda fuq eh, tablets u computers fuq il-vjaġġi li jkunu ġejjin minn pajjiż tal-Vant Nofsani. Meta dan tħabbar, kulħadd ħaseb li dan huwa qatt ieħor ta' diskriminazzjoni fis-sem is-sur sur Trump iżda nhar it-tlieta ir-Renju Unit adottaw restrizzjonijiet simili. Din hija xi ħaġa li qed jivvalwaw is-servizzi tagħkom x'inhi hija l-pożizzjoni tal-Kummissjoni fuq din is-sitwazzjoni. Grazzi. Grazzi Natalie. Issa Judith jekk Grazzi tassew, Sur President, jekk tippermetti li nixtieq nagħmel paragun bejn l-introduzzjoni li għamlet il-Kommissjoni fuq l-interoperabilità tas-sistemi tad-data u l-ħames rapport ta' progress fuq l-Unjoni tas-Sigurtà. Fir-rapport ta' progress illi kien wieħed interessanti ta' rajtu, inti enfasizzajt id-deradikalizzazzjoni kif għandna nindirizzaw il-ġihadis u il-miri li huma iktar dajfa suscettibbli u kif dan nistgħu nindirizzaw minn ġewwa minn ġewwa l-Unjoni Ewropea. Irrid nisħaq illi aħna għandna nkomplu bl-isforzi tagħna biex nidentifikaw imbastru dawn it-teddidiet mill-Unjoni Ewropea. Dawn id-databases li qegħdin ikomplu jitwessaw u jintrabtu ma' xuxin jiffokaw fuq it-teddita ta' sigurta minn barra l-Unjoni Ewropea. Din għalija hija problematika. Ħaniħu l-eżempju tal-Euro dak li bħalissa qegħdin ninnegozjaw. Din hija sistema li tippermetti li Dublin taħdem hija sistema illi tgħin biex ikun hemm distinzjoni bejn dawk li qed ifittxu għażil u qed nibnuha issa f'sistema għal ritorn u għal investigazzjonijiet kriminali addizzjonali. Din il-funzjoni li qed kompli tiżdied qed tħassibni. U inti semmejt ukoll il-possibilità li tiġi falsifikata l-informazzjoni meta nibdaw nużaw l-jura dak biex anke tfal ta' sitt snin nispiċċaw fis-sistema u nispiċċaw nużawha iktar għal finijiet kriminali. Fi żmien sentejn maħniex ħanaraw iktar tfal li wat urejati sempliciment għax ikollna il-marka swaba tagħhom diġà meta qabla ma' tfal Ewropej li jkunu twildu hawnhekk u jkollhom id-dokumenti meħtieġa. Minflok ma naqdu s-soċjetajiet flimkien, qegħdin nagħmlu iktar teddida fuq l-immigranti li tassew jeħtieġ li jintegraw fis-soċjetà. L-aħħar mistoqsija li għamilt jiena fitħejja għal din il-laqa mal-esperti li marċivejt tweġiba għalija u li nħoss l-importanti ħafna li li jdu nifmu l-importanza tal-integrazzjoni. Dan kif jaħdem tassew ikollok politika, eh, ikollok pulizija li waqqa fil-ċaħat li għandu database enormi fi xi fittex li jista' jagħmel tfittxija u jkollu hit jew ma jkollux hit. Iżda x'jiġri dan fil-prattika x'jiġifieri meta jkollok hit u x'jiġifieri meta ma jkollokx xħit. Din il-laqa ta' preparazzjoni mal-Pulizija ftit tal-ġimgħat ilu huma għadhom qegħdin jenfasizzaw fuq iktar konnettività imma ħadd ma seta' jagħtini eżempju eżempju li tassew għandi bżonn eżempju ta' kif jistaw nerbu it-teddida billi ikolna id dejta adegwata fil-ħin adegwat. U nilqa din it-tip ta' eżempji, din it-tip ta' provi biex jiena nkun nista' nifhem jekk għandix li permettu li jkun hemm din it-tip ta' interoperabilità jew le. Grazzi l-Onorevoli Homeyer. Grazzi tassew, kollegi, kummissarju. L-ewwel u qabel kollox nixtieq inkun naf li ma ħames pajjiżi għadhom ma implementawx il-prum. Għax huwa minnu li n-nuqqas ta' implementazzjoni minn Awwissa tal-2011 huwa perjodu ta' żmien twil wies. Speċjalment meta nqisu dak li pruv li xtaqna niksbu fil-ġrieda kontra terrorizmu. Għalhekk l-implementazzjoni f'waqta u propja hija importanti ħafna. Għalhekk grata ħafna illi qed tindirizza dan is-suġġett u tal qed titkellem fuq każijiet ta' ksur ta' trattat. Naħseb illi komunikazzjoni intensiva ma' dawn il-pajjiżi kellha issir. Apparti minn hekk tista' tagħtina skeda tal-grupp ta' esperti dwar l-interoperabilità importanti ħafna u nkun grata ħafna jekk il-Kummissjoni u l-Istati Membri jagħtuna ftit eżempji. Jiena smajt bosta eżempji fil-Konferenza tal-Europol il-bieraħ dwar jekk il-problemi u miex riżultat ta' nuqqas tant il-konnettività dawn databases u kooperazzjoni tal-Pulizija u fejn huma tassew dawn il-problemi. Il-kollega Sargentini tkellmet dwar id-diskrepanzi li jeżistu għaliex id-dejta tkun disponibbli għal xi wħud iżda mhux għal kulħadd. U dan l-affarijiet dan it-truf kollha ma jnaqdux flimkien. Għanna għalhekk dawn in-nuqqasijiet li jfissru li l-informazzjoni ma tistax tiġi proċessata u imqabbla b'mod adegwat. Imbagħad l-analiżi tad dejta il-bieraħ fil-konferenza smajt illi huwa importanti ħafna illi d-data li tkun disponibbli tiġi analizzata. U l-informazzjoni li tiġi analizzata jista' jkun hemm analiżi uniformi tagħha tista' forsi tiġi imsaħħa fil-futur biex din l-għajnuna nkunu nistgħu nagħtuha wkoll l-istati membri li jitalbu talbiet għal informazzjoni mill-Europol u biex imbagħad ngħaddu ilhom fil-waqt ħalli tkun tista' tiġi użata kif suppost. Grazzi. Grazzi l-Onorevoli Ċinici. Grazzi President, grazzi Kommissarju King tal-li qiegħed magħna llum. Jiena wkoll xtaqt inkun preżenti kont fruma ċelebrazzjonijiet tas 60 sena anniversarju ta' Trattat Ruma. Imma hawnhekk ħassejt il-ħtieġa u l-bżonn li nkun nattendi. Nixtieq nuri solidarjetà mal-vittmi tal-attentat tal-bieraħ u nemmen li l-protezzjoni tal-vittmi li aħna daħħalna fid-direttiva fil-ġida kontra t terrorizmu kienet xirqa imma xorta hemm bżonn ta' implementazzjoni xtaqt insemmi dan il-punt. Issa, is-suġġett tal-qatana. L-attentat tal bieraħ wara wkoll dawn l-affarijiet isiru b'mod imprevedibbli. Il-terrorizmu, l-kriminalità organizzata u ċiberkriminalità dawn l-affarijiet kollha isiru kif għedna kif id-direttiva billi niżidu l-kooperazzjoni, l-iskambju ta' informazzjoni meħtieġa huwa importanti ħafna biex niġġieldu dawn it-tip ta' kriminalità, dawn tip ta' reati u biex nserħu maħ ċittadini tagħna. Inti tajtna stampa ċara u dettaljata saru mistoqsijiet anke mill kollegi għabbażi ta' dak li ntqal, inti għamilt referenza għam numru ta' kbir ta' databases bħal sistema tal-vis u l-fat li jem sat membri li għadhom ma implementawx u ma firmawx deċizjoni prum. U d-data PNR li għadha ma ġiex attwata u nista' nibqa' sejra is-sistema sis u l-bqija. Għalhekk jiena insaqsi. Ir-riżulta illi kien hemm indikazzjonijiet preċiżi fuq grupp ta' pajjiżi illi jimxu ma' din id-data li huma wkoll rispettati iżda Jekk xi ħadd tistaqsilna x'jistgħu jkunu raġunijiet għalfejn hemm min jimxi iktar ma' regoli u oħrajn forsi jagħmlu użu limitat ta' dawn l-istrumenti, x'jistgħu jkunu raġunijiet u liema mekkaniżmi u sistemi jiġu użati biex jintlaħqu dawn is simetri Il-kollegi semmew ukoll l-aspetti li għandhom x'asnu ma' interoperabilta' u hawnhekk naqbel ma' tħassib illi intwera u l-ħtieġa illi tittieħed azzjoni fuqta fuq dawn l-aspetti. Semma u koll, semmit u koll kollega Olmajer, l-ħtieġa ta' interface uniku għal dawn il-sistemi. Dawn il-sistemi li huma bla ta' xejn utli u meħtieġa iżda xorta waħda jagħmluha diffiċli għall-operaturi illi ikunu qegħdin iddaħlu id-data ikunu jixtiequ jiksbu informazzjoni permezz ta' id-data. Ħafna drabi l-nuqqas ta' din l-interface joħloq bosta problemi. Imbagħad referenza oħra l kemm mhux is-suġġett tal-lum iżdin tisemmejtu u semmejtu l-kollega tiegħi wkoll il-kwistjoni tal-ġieda kontra ċ-ċiberkriminalità. Naf illi dan ma jidħolx fis-suġġett qed nittrattaw illum, iżda nemmen illi ċ-ċiberkriminalità hija azzjoni kriminali li mhix perikoluża biss għal ċittadin jew għal persuna affettwata iżda jista' jikkostitwixxi riskji serji għal gvernijiet u l-istati stess. Għalhekk jekk forsi tista' tgħidulna iktar dwar dan is-suġġett naħseb illi xorta ħankun qed niddiskutu s-suġġett tas-sigurtà u ħtieġa li nintervjenu biex nipproteġu s-sigurtà tal-ċittadini tagħna. Grazzi. Thank you, Katerina. Grazzi, Katerina. Issa s-sur Koelio. Grazzi, President. Grazzi l-Kommissarju tal-liqiet fostna u kol. Nenaqat mela, mal-kollegi tagħna nagħti s-solidarjetà tiegħi lilek u l kompatriotti tiegħek f'dan il-moment ta' niket. Ħadd nota li qegħdin hawnhekk eh, niddiskutu sistemi eżistenti databases li diġa jeżistu. Ta' bilħaq jiena naħseb li aħna naraw xem diġa napprovaw l-istrumenti li ġew ppreżentati u mbagħad eh, naraw x'jista' jsir fil-ġejjieni. Nistenna Ir-riżultat tal-grupp tal livellu li fuq l-interoperabilità dan se jkun punt puntatlu għal diskussjoni ulterjuri. Però, rrit ngħid ukoll li hemm bżonn azzjoni ulterjuri fuq l-interoperabilità jew l-istrateġija tal-ġestjoni tal-Unjoni eh, dan għandu jisseħ biss però wara li nkunu approvajna jew inkella le sistemi li bħalissa għandna quddiemna. Bħalma qed inti stess mill-bidu tiegħek bħala kummissarju irridu nkunu pragmatiċi u l-aħjar mod kif eh, nżommu s-sigurtà taċ ċittadini hija l-intejbu dak li għandna Is-sis huwa eżempju tajjeb ta' dan l-iżvilupp ta' eh, strumenti konsistenti flimkien mal-partit interessati. Jiena ħdimt eh, fuq dan is-suġġett bħala rapporter u naħseb li qegħdin nagħmlu biċċa xogħol tajb hemmhekk u naqbel ukoll ma dak li qed fuq il-marki tas-swaba. Id-dejta biometrika diġà kienet maħsuba għas tnejn, però ma slitniex il-profit kollu minn dik id-dispożizzjoni legali u issa mhux biss brabta mal-istrateġija tad-dejta però anki dwar query procedures irridu nisfruttaw aktar il-marki ta' swaba. Mill-banda l-oħra għandna sistemi oħrajn li tkellimna dwarhom bħal PNR u l-Prum hemm bżonn li jkun hemm approvazzjoni f'waqta tal-PNR. Imbagħad sena wara eh, laqqas nofs l-istati membri ma implementaw għad-deċiżjoni prum li semmejt inti wkoll disa snin wara l-adozzjoni tagħha sitt snin wara l-implementazzjoni tagħha wara li l-perjodu ta' implementazzjoni skada ħames stati membri għadhom mhux konformi u l-Kunsill ma jaqsamx id dejta dwar l-użu ta' din is-sistema. Mistoqsija tal-aħħar. Jiena ili naħdem għal aktar skambju ta' informazzjoni, u mhux aktar informazzjoni, l-iskambju l-importanti, il-Europol rat is-setat tagħhom saħħa skont il-Kommissjoni. Id-dejta mibgħuta l-Europol. Din għada tizdietu xek, issa l-mistoqsija tiegħi hija din. X'qegħdin nagħmlu aħna b'din is-sistema? L-istati membri qegħdin jagħtu informazzjoni aħjar lill europol u jekk iva, x'wassal għal bidlit li kien hemm. Thank you, Carlos. And Sophie, to help. Sophie issa. Iva, grazzi. President, grazzi l-Kommissarju, jina u kol ħassajt li kun importanti li nkun hawnhekk f'din id-diskussjoni. Naħseb li llum aktar minn qatt qabel palma qalu l-oħrajn jiena imnikta dwar dak li ġara l-bieraħ però rrabjata wkoll. Aħna nisimgħu li l-ISIS issa qalu li jum kienu huma wara dawn l-attakki, però dejjem wara dawn l-attakki, dawn l-aħħar xhur kien hemm dawn l-individwi li jew ikunu xorbana, drogati, eh, jazbu li huma eroj u x'inhu. Dak tal bira kellu sikkina f'karozza. Huma tassew jemnu li huma eroj dawn u din ħaġa li tirrabjani jagħmlu ħafna ħsara anki għaliex wara kull attak dejjem bl-istess kantalina Dan mhux se jaffettwana, dejjem hekk jgħidu. Mbagħad x'namlu? Inkomplu bil-erda tal-istat tad dritt u drittijiet fundamentali. Inna naqru għam daw daw l-aħħar 15 sena. Issa, inti qed titkellem dwar dwar li nimlew il-lakuni li jem. Xej fisser eżat dan però? Jena nappoġġa kwalunkwe inizjattiva għal skambju aħjar ta' informazzjoni, jiena favur ukoll skambju awtomatiku obbligatorju, però x'ħan niskambjaw eżattament, jekk naraw l-attakki tal-bieraħ din il-persuna twilet fir-Renju Unit u kienet magħrufa ma' MI5. Kienu jafu li kien estremist radikalizzat jew xtejdelhom. Jiġifieri, dan kif għena eżatt. Kull attakk li seħħ f'territorju komunitarju minn 9-11, inkluż 9-11 ukoll konna nafu minn kienu n-nies minn qabel u kull darba dak li nagħmlu huwa li nitolbu aktar data, però l-punt huwa dan. Bl-informazzjoni kollha li kellna fuq din il-persuna tal bira kif konna se nkunu nafu li din il-persuna xi darba um fil-ħodu tidħol f'karozza taqbad sikkina u tagħmel dak li għamlet. Sija ilu nofsi ilu mill-lider kien hemm xi miġnun ieħor daħal fil-karozza u sa fitri ewlenija ta' Antwerp veloċità eh, kbira ma nafx forsi terroristi, ma nafx forsi sewi ħażin, però forsi copycat. Kulħadd jikkopja eh, dawn l-attakki dawn in-nies ma nistgħux insibbuhom minkejja li niġbru din l-informazzjoni kollha għandna bżonn xi ħaġa oħra. Inti meta ħadd il-kariga tkellimt ħafna dwar in-naħa l-oħra, il-prevenzjoni, l-aspetti soċjali, il-kummissjoni x'inhi tagħmel però. Minn dan il-lat. Il-PNR issa, mhux se ngħidlek tilkom jien però vera tilkom. Aħna bassarnija dejn meta votajna s-sena l-oħra, jiena konti votajt kontra, għaliex L-istess itinerarju bħad Data Retention Directive dejn mhux se tkun implementata tispiċċa ta' mill-imħalfejn, di mandax taqsam xejn ma' sigurta. il kummissjoni xinni tagħmel meta diskutajnija din l-aħħar darba kontu wettuna li se jkollna aġġornament bil-miktub, inkluż dwar l-aspetti budgetarji għaliex l-Unjoni Ewropea qiegħda fuq 130 miljun euro fuq il-PNR. Nina nixtieq inkun naf x'inhu jiġri b'dawn il-flejjes. U l-aħħar mistoqsija wkoll. Inti tkellimt dwar Franza, faħħart il-Franza talli ma kanċellawx il-kampjonat tal-futbol. Naqbel. Però ngħidu dwar l-istat ta' emerġenza li għadu għaddej fi Franza ilu sena u nofs. Inti tħoss li dan huwa ġustifikat hemm pajjiżi oħrajn li se jaqbdu l-istess triq. Se nitkellmu dwar l-inżommu l-standard ta' ixin tagħna, stat ta' emerġenza għandu jkun l-eċċezzjoni, mhux xi ħaġa permanenti kważi. fl-aħħar net Monika Marju mbagħad eh, Monika. Jiena nixtieq inkompli b'dak li qalet Monika għaliex eh, Jan, tħassib ukoll dwar il-ġbir tad-data. Aħna qegħdin situazzjoni partikolari meta nitkellmu dwar il-ħarsien tad-data i privacy, kulħadd imħasseb li kwalunkwe individwu jista' jiġi trekkjat, segwit, profili fuq kulħadd kollum kien. Din hija ħaġa li n-nies tassew jemnuha. Issa sitwazzjoni reali. Palmant qal għandna persuna magħrufa mal-awtoritajiet ilha magħrufa u din il-persuna ma setax tkun trekkjata. Eh, ma kienx mistenni li din il-persuna se tfiġ ximkien u tagħmel dak li għamlet. Ġifri, hemm distak bejn iż-żewġ sitwazzjonijiet. Għalija, għawna qegħdin nitkellmu dwar il-kwalità tal-analiżi tad-data u mhux qed nitkellem dwar id-databases l-ewlenin biss, però anke qed nitkellem dwar il-profiling f'sens pożittiv meta inti tuża l-profiling biex tipprevjeni dawn it-tip ta' affarijiet. Il-mistoqsija tiegħi hija dwar ir-riżorsi li qed eh, tuża l-Kummissjoni biex ikun hemm livell xieraq ta' riċerka f'dan l-ambitu, b'mod li jkun hemm l-ogħla livell ta' ħolqien ta' għarfien metodoloġiji ġodda għaliex dan huwa qasam professjonali ħafna eh, Mhux imbilli niġu aħna l-politiċi ngħidu xanna nagħmlu, nistgħu ninħanqu, però ma jiġri xejn jekk ma jkunx hemm nies li kapaċi jagħmlu dan ix-xogħol. Joħolqu sistemi għaliex is-sistemi tad-dejta huma sistema mhux it tip ta' eh, raggruppament tad-dejta biss. Aħna rridu naraw kif nistgħu ntejbu s-sistemi. Mhux il-kwantità tad-dejta, is-sistemi. il kwantità tad dejta is sistemi il sistemi x'nistgħu ntejbu fl-analiżi wkoll. Dawn li huma responsabbli mill-iskambju tad-dejta u l-użu rridu naraw huma kif huma mħarġa u edukati f'dan l-ambitu. Jien għandi suspett, suspett kbir li f'ħafna pajjiżi li qegħdin jaqgħu daqsxejn lura, fis-sistema n-nies ma jkunux jafu x'għandhom jagħmlu b'din id-dejta jew ma jkollhomx fiduċja fid-dejta ma jkollhomx għarfien u ma jkollhomx din it-tip ta' ħila intellettwali. Jiġifieri, kif nistgħu naslu għal dan il-livell il-ġdid intellettwali viżavi l-użu tad-dejta għas-sigurtà u l-Kummissjoni x'inhi tagħmel dwar dan u b'mod aktar konkret aħna f'pajjiżi għandna ċentru ta' ċibersigurtà. Inti eh, x'taħseb dwar dan, dwar ir wol tal-Liża? Liża tista' tkun eh, Awtorità Kompetenti Ċentrali. Grazzi ħafna, Monika xtaqtejt xi ħaġa oħra wkoll fuq dan il-punt. President, punt importanti biex inkompli ma dak li qalet Sofi. Jiena ma naħsibx li fil-Kumitat Libe għandna dejjem inkunu dawk li jilmentaw naħseb li għandna nirrikonoxxu li f'ħafna stati membri ġew prevenuti ħafna attakki. Skambju għat ikun hemm ta' informazzjoni. Anke riċentement eh, eh, twaqfen dik il-vettura f'Antwerp instabu l-armi in-nies ġewwa arrestati wkoll ġifieri l-istati membri qed jirnexxielhom jipprevjenu dawn l-atti u dan irridu nirrikonoxxuh ukoll. Aħna spiss, speċjalment fil-każ ta' Antwerp, rajna li il-pulizija malajr eh, aġixxew il kastalandra ta' mbagħad. Anki hemmhekk. Il-pulizija reaġixxew mal-ħajr. U jiena nħoss li m'għandniex inkunu kritiċi wisq fil-libe, irridu nirrikonoxxu li hemm skambju tad-dejta is-sistema qed taħdem fl-Unjoni Ewropea. U dan huwa punt importanti fil-ġlida kontra t terrorizmu irridu nħeġġu lill istati membri biex ikomplu jwettqu progress minn dan il-lat. Il-Kummissarju, jiena għalhekk rrid nerġa' nitkellem ukoll. Jiena naħseb li huwa meħtieġ li aħna nxerdu dawn l-istejjer ta' suċċess. Anki inti, ejja hawnhekk ejdilna fejn qegħdin tiksbu suċċess, aħna hemm bżonn li nkunu nafuhom dawn l-affarijiet. Meta jkun hemm suċċess, għajdulna bih. B'mod li nkunu nafu meta is sistema tkun qiegħda taħdem. mbagħad nkunu nistgħu nkomplu naħdmu bis-servizzi tas sigurtà bħala partner. Ikollok taċċetta li għandna libertà ta' espressjoni hawnhekk, nista' insemma leħnijena. Nagħlaq id-diskussjoni billi ngħid. Xi wħud minn dawn il-kwistjonijiet. Il-prevenzjoni, pereżempju, il-punt li semma l-attakki li ġew prevenuti. Hemm ħafna idea ta' f'dan il-kumitat. Għandkom esperjenza intom ukoll f'dan il-kumitat, intom tafu li kien hemm ħafna prevenzjoni. U Dan l-affarijiet ma jissemmewx, ma nkunux nafu dwar il-prevenzjoni għaliex eh, xi ħaġa li ma tkunx skambjata fid-dominju pubbliku. Eh, ovvjament l-affarijiet li joħorġu mid-dialogu ta' sigurtà, l-affarijiet li jkun jafu bihom in-nies fejn għandna imperattiv leġislattiv, pereżempju l-PNR, il-limitu ta' żmien huwa l-2019 u stati membri xi stati membri għadhom ma ħejjewx ruħhom, però ma jiċħadx il-fatt li din hija kwistjoni komplikata fejn hemm prevenzjoni u hemm oqs moħrajn ukoll. Jiena naħseb li dawn l-affarijiet għandna nqajmuhom ukoll. M'għandix problema li nqajmuhom. Ma nafx għalfejn qed ngħid dan kollu fil-verità, qed nipprova nkun medjatur. Għalfejn qedhom dawn l-affarijiet, din il-minuta tlift għal kollox minn ħajti. Il-medjazzjoni bejn Sofija u Monika kien hemm raġuni. ħamis wara nofsinhar kellha ġimgħa diffiċli. Però l-prevenzjoni importanti ovvjament ma rridx innaqqas eh, mill-importanza ta' dejn. Ma noqgħodux niċċajtaw b'daw l-affarijiet. Però għal darba oħra. Qed nirrangrazzjakom jiena Il-ħamis wara nofsinhar dan xi nies kienu fil-preparatorja l-Kummissjoni kellha terġa' tirriskeda. Jiġifieri stajna xorta waħda nagħmlu dan id-dialogu għaliex in-nies bidlu it-timetable tagħhom. Grazzi tal-li kontu hawnhekk, grazzi tal-li għajtu hawnhekk u issa kummissarju għandkom diversi kwistjonijiet xi twieġbu. Din il-ġimgħa tkellimna ħafna eh, bleti jassu ukoll. Jek jogħġbok jissamil l almutijak tiegħek biex twieġeb pal mistoqsijiet li saru. Grazzi u grazzi lil kulħadd. Kull min huwa daqshekk involut f'dawn il-kwistjonijiet. Grazzi. Għas-solidarjetà wara l-aħħar avveniment terroristiku. jien se niprofa nwieġeb ħafna mill-mistoqsijiet. Jekk tkunu tridu staqsu aktar, jew ma kux nafet weġiba, nikdbilkom inwietkom. L-ewwel nett fuq l-istruttura ta' kif nixtieq nindirizza il-punti tagħkom. Palma għal sur Coelho il-mistoqsija u l-enija illum hija xaħna nagħmlu brabta mas sistemi eżistenti u ħafna minnkom ifokaw fuq dan ukoll. Jiena se nipprova nindirizza dawn il-punti li semmejtu intom. Ħafna minnkom ġustament naħseb Tkellmu fuq affarijiet oħrajn, semmew punti dwar l-interoperabilità u r-rabta bejn din u s-sistemi u xi kwistjonijiet marbutin mal interoperabilità u dan se nindirizzah nipprova. Però nħu nota wkoll dan suġġett li rridu nitrattaw aktar tard. Xi wħud minnkom ukoll għamlu mistoqsijiet dwar il-prevenzjoni jiġifieri l-ġlida kontra r radikalizzazzjoni u l-promozzjoni ta' rabti tajbin fil-komunità u nidentifikaw individwi tali fil-komunitajiet tagħna. Il-punt ta' Sargentini. Ma nixtieqx naħrabhom dawn il-kwistjonijiet laqqas xejn indirizzajnihom bħalma tqal ukoll f'waħed mir-rapporti ta' progress riċenti Jena tkellem dwarhom, tkellem dwarhom il-bieraħ ukoll. Fit-tnedija ta' ktieb fuq l-aħjar prassi fil-ġlida kontra r radikalizzazzjoni. Il-kommenti tiegħi tistgħu ssibuhom fil-website tal-Kummissjoni fil-fatt. Jiena jimportan ħafna dawn il-kustjonijiet marbutin mal-ġlida kontra r radikalizzazzjoni u l-komunitajiet u jekk tixtiequ sessjoni speċjali dwar dan Nkun kontentissimu li nilqa talba tagħkom xi wħud minnkom. Simfeld, pereżempju, staqsejtu dwar kif qegħdin nitalmu minn dawn l-attakki. Dawn l-attakki li qegħdin isiru. Aħna impenjati li nitalmu minn dawn l-attakki tkellim dwar dan ukoll, kteb dwar dan ukoll din l-aħħar ġimgħa. Però dan ma jfissirx li se nkunu nistgħu nipprevjenu attakki ġejjena. Xi wħud minn dawn l-attakki, eh, frankament, huma diffiċilissimi biex wieħed jipprevenihom, speċjalment jekk qegħdin nitkellmu dwar individwu, anke jekk ikun individwu li ikun ikun investigat mill-awtoritajiet. Mhux kulħadd eh, li ikun marruf mal-awtoritajiet jista' jibqa' jkun marruf mal-awtoritajiet. Il-metodi jvarjaw, però n-nies jiġu evalwati l riskju li jkostitwixxu u hemm drabi fejn xi ħadd eh, li jkun magħruf ma jibqax fil-għoli fil-lista. Imbagħad minħabba xi episodju ġdid ta' radikalizzazzjoni rapida iwettaq attakk. U dan eh, rajna jiġri u probabbli ħaġa li ħtiġri fil-ġejjieni wkoll din. U jekk dan l-individwu radikalizzat eh, jew re radikalizzat jażel li juża mezz disponibbli biex eh, jagħmel attakk u jekk l-attakk ikun organizzat b'mod iżolat ma jkunx parti minn netwerk huwa diffiċilissimu biex wieħed jagħmel xi ħaġa dwar dan. U meta nitkellmu dwar il-miżuri li qegħdin nieħdu flimkien biex nippruvaw inżidu s-sigurtà tagħna, Jiena naħseb li huwa kruċjali li ma nagħtux l-impressjoni żbaljata li nistgħu neliminaw ir-riskju kollu għaliex dan ma jistax ikun. Exist. Does that mean that it's wrong? Dan ifisser li huwa ħażin li wieħed jipprova u jkollu u jkollu evalwazzjoni realistika u jħod azzjoni. Jien naħseb li jien nemmen li dan huwa l-impen ta' kulħadd li ndaħlin il-koll fih. Jiena nibqa' impenjat bil-policies li għamilna niġi aktar tard fis-sama fis-sajf u informakom fuq qatt ta' policies għat issirva l-evalwazzjoni jiena żgur ikun perfett għal kull wieħed waħda minnkom u bekk inkunu nistgħu nippruvaw eh, naraw fi dettal eh, l-evalwazzjoni li qed innieħdu waħda eh, ħafna minnkom semmew hija l-isfida prinċipali tal-implementazzjoni. Aħna serji ħafna biex insegu l-mistoqsijiet tal-kwistjonijiet tal-implementazzjoni, pilar u għam eżempju wieħed imsemmi minn għat minnkom ħriġna bi pjan ta' implementazzjoni li eh, samna ma'kom kont minna li għalli konna tkellimna fuq xi fondi jekk le jew jekk għandna bżon aġġornament aħna m'għandna xejn x'naħbu qed naġixxu naħdmu b'mod trasparenti u inkluż is-70 miljun biex ngħinu dawk l-istati membri li għandhom bżonn iżjed għajnuna. Jekk hemm xi elementi oħra ta' implementazzjoni li li tixtiequ li aħna nsegu, aħna dina dispożizzjoni tagħkom fuq il-PNR, id-deadline huwa fis-sena 2017, le, fl-2017 fil-fat, mux fl-2020. Din l-iskadenza. U dakku li kien hemm fir rapport Għana għanna u koll il-Ministru Intent Intern ta' Franza u Ġermanja. Dan waħda mill-kwissjoni mill ta' ewlenin. Skużawni tal-li tħad fil-diskussjoni. Fil Minix qiegħed ma naqbilx miegħek, nixtieq li naġixxi b'mod iktar veloċi u jekk tistgħu tgħinuni biex inkompli nżomm l-attenzjoni fuq il-kwistjoni nkun grat ħafna fejn ma naqbilx forsi ma wieħed jett nej minnkom huwa li peress li hemm xi ħaġa tkun qed tidher differenti biex diffiċli għall-implementazzjoni tagħha isa ħaġa ħażina li nsegwuha. Xi wħud mis-sistema jkunu qed jidru differenti ħafna għall-implementazzjoni tagħhom f'kull stat membru dan ma jfissirx li dawn għandhom lan ħażin żbaljat. Il-prom hija ta' sfida partikolari imma konnet nindirizzawa b'mod miftuħ mux jett niprofam naħbu xej fej wasanna fuq għadin. Għal darbuħra għanna ktibna fej għedin fuq ksurijiet, infringements, għet insegu iksuriet mal-Greċa, l-Irlanda, l-Italja, l-Portugal u l-Kroazja. Daw l-pajizi kolla weġibuna, għet nissudjaw it-weġibiet, frankament daw juru livelli differenti ta' preparazzjoni u diġa edna etnijaw nerġaw nejdu għawnek jekk hemm preparazzjoni mhix biżejjed, provi biżejjed illi, ah, illi l-affajt mhux qed issiru b'mod serju, aħna nsegwu il-proċedimenti ta' ksur, l-infringement proceedings. Dawn huma l-kwistjonijiet illi xi ftit huma barra mill-mistoqsijiet tal-eżami tal-lum, ma marriċ ninħeb, marriċ nevita illi ma nindirizzhomx. Allura fuq is-suġġett illi huma eżattament fuq l-aġenda tal-lum. Fuq il-proġett Eilis, l-istati membri kollha nittama delwat għax għandna l-bażi legali u l-istati membri kollha kienu qalu li huma nistgħu jużawh. Jiddispeċi li ma nistax. Ah, iva, nista' nsiba, grazzi. Is-sitt stati membri li huma involuti fil-proġett pilota l-Awstrija, il-Ġermanja, l-Olanda, l-Latvja, l svizzera u pajjiżi ieħor li ma qabax l-interpretu. Etja. Portugal, Grazie. Um, not surprised. And... u nifhem illi għandhom xi għandkom xi frustrazzjoni fuq l-istudji tal-impatt f'dan il-kamp imma fejn hemm urġenzi reali jiddispeċi li mhux ħanwetkom illi dejjem ħankunu ħankunu perfetti fl-istudji tal-impatt imma f'dal każ partikolari tal-ETS. Għana bbażajna l-proposta tagħna fuq studju tal-fattibilità li jiena rajt u huwa twil ħafna u publikajnih flimkien mal-proposta fej hemm assessar ta' għanijiet differenti maddix minn bord ta' verifika tal-impatt, tal-ura ma jaqax taħt dan il-kappell, imma aħna kuntenti insegu taħt kulli ma qafas li tixtiequ jekk separat, jekk dan u l-aħjar, inkomplu din il-konverzazzjoni fuq il-profi li aħna ġbidna lażliet li aħna konsidrajna li huma f'waqthom jekk dan u tajnuna. Nifhem li jista' jkun hemm eh, laqa skedata fil-bidu ta' april ma' Shadow Rapotez u nieħu nota li kifet fir-ramarki tiegħi dan is-sens ta' urġenza jidher li jeżisti f'kull f'kull istituzzjoni għax dan il-proġett ta' ITS jidher li qiegħed fid dikazzjoni konġunta. Fuq il-grupp ta' ħidma fuq livell loli u dwar kif daċxol se jinteraġixxi ma' sistemi li diġa jeżistu ippermettu li niprofa nkun ċar. Il-pass li jmiss ħajkun il-rapport tal-axħar tal-grupp ta' ħidma li aħna nippreżentaw fil bizza meju. Mejju. Wara dan, aħna niġu qoddimkom u qoddim il-Kunsill biżjed idejat konkreti pala bażi tal-diskussjoni u l-għan tiegħi huwa li dan isir sa nofs Mejju. Nispera ma jkunx hemm ma tikbir ta' sorpriżi għax għaddejn diskussjoni ta' dejn palissa xogħol minkom poġġejtu mistoqsijiet dwar aspetti tal-xogħol li joħroġ mill-grupp tal ifelloli bħal l-interface u depozitarju Ġifri għaddeja diskussjoni bħal għall-eżiti possibli tal-grupp ta' ħidma imma joħroġ eh, dan il-mod formali dan il-rapport ta' xorta ta' dal-grupp ta' ħidma fuq livellori. U bat tibda titnieda eh, eh, diskussjoni konġuta fuq iċ-ċini triq il-qoddim. Xuħut mill-idejat possibli jitolbu tibdil leġislattiv allura tapplika il-proċedura normali. Lan tagħna għad-diskussjoni huwa li naslu għal tejm konġunt strateġija maqsuma dwar kif namlu it-tmexxi id-ġestjoni tad-data eh, maqsuma fl-Unjoni Ewropea iktar affiċjenti b'rispett sħiħ għad-drittijiet fundamentali u li naħdmu għannuna permezz ta' din l-istrateġija fuq din ir-roadmap nieħdu l-ħin kollu li hemm bżonn għad-diskussjoni u t-tieni żgur inkunu rridu naħdmu permezz tar-roadmap magħkom b'mod konġunt. U dal-punt sar b'mod forzat ħafna għanna bżonn nispiċċaw il-fajz li għanna fuq il-mejda. Jekk trid flimkien ma dan li konna diskussjoni fuq pjantazzjoni għal futur fuq interoperabilità. Nixtieq li jkolli id-diskussjoni di diskussjoni magħkom imma l-pjan ta' interoperabilità tiġi tiġi wara li nkunu għalaqna l-files li għanna fuq il-mejda. Dan hu mod sensibbli kif namlu l-affarijiet naħseb li iva fiċ-ċirkustanzi. Tista' tfisser di li kif ħdimna b'mod fuq programm fuq interoperabilità qed nindunaw li qed nieħdu miżuri leġislattivi fuq dos li jaffettwaw fuq dossiers li għalaqna iva dan hu possibbli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 Uh, some of them relate to the work on interoperability, so we will definitely... Mela, zgur li se jkollna l-interoperabilità, edin naħsbu li il-kwalità tad data kemm l-input tad data u l-kwalità tal-analiżi tad data hija parti assolutament essenzjali ta' xogħol tal hawnhekk u jiena lest inkompli niddiskuti fuq proposti konkreti magħkom, speċjalment li tinkludi il-possibilità ta' fondi u fondi għar riċerka biex inwettqu analiżi xirqa. Aħna naqblu bisħiħ biex jista' jkollna l-informazzjoni barra mis-sistema eh, fi żmien u tieq Allura irridu nitkellmu fuq l-interface allura pulizija eh, kważi fuq il-frontieri dawk li għedin fuq in-naħa ta' barra tas-sistema jkunu jistgħu jużawha mill-ewwel u ajr Jridu nispjegaw bisħiħ il-benefiċċji ta' repożitorju uniku. Ma nkunux nistgħu nagħmlu eh, progress jekk fuq dan il repository uniku jekk ma nkonvinċu komx. Imma se jkun e, opportunità li nidħlu f'dan is-suġġett fid-dettall. Naqbel li għandna bżonn inkomplu nagħmlu x-xogħol tagħna fuq il-vittmi, l-implementazzjoni tal-miżuri fid-direttiva tas-CT hija importanti dak il-pass li jmiss jiena inkun kontent b'opportunità għal diskussjoni f'xi stadju fuq iċ-ċiber kriminalità u r riski ġenerali li joħorġu mit-ċibernatika. U din is-saħħa fuq l-internet hija kunċett li aħna ħan niżviluppaw f'termini żjed konkreti billi nibdew iktar tard din ir-rebbija proposti għal iżvilupp ta' suq digitali uniku li l-Viċi President se jmexxi l ħaj ħajinkludi kapitlu għal reżiljenza ċibernatika u diskussjoni fuq dan u jiet għad dispożizzjoni tagħkom għadin u fl-axħar imma mux lan għazgur. Mbagħad ħajdu li jekk koprejċ il-kwistjonijiet kollha li rittumni. Is-sigur ta' fuq l-ajruplani, is-sigurtà tal-avjazzjoni. Intom kelkom diskussjoni dwar dan? L-Istati Uniti ħadet ċerti miżuri, ir-Renju Unit ħad ċerti miżuri differenti, konna f'kuntatt ma l-autoritajiet tar-Renju Unit fuq id-deċiżjonijiet tagħhom u ma se jkun opportunità il-ġimgħa d-dieħla waqt laqa' ta' sigur, esperti ta' sigurtà tal-avjazzjoni ta il-ġimgħa d-dieħla biex eh, jispjegaw il-filosofija tagħhom mal-istati membri l-oħra u għaliex ħadu dawk il-miżuri. Jien qed nifhem li di mhix marbuta għall-ebda biċċa intelligence oħra imma bħala assessment tal-iżvilupp ta' kapaċitajiet ta' xi gruppi marbuta mal-Al-Qaida u assessments ta' kontromizuri. Imma da se jkun suġġett diskuss mill-esperti tal-avjazzjoni l-ġemma djela Nkunu nistgħu nagħtukom rapport ta' dik id-diskussjoni kif marret. Grazzi ħafna, Kummissarju, għat dawn it-tweġibiet. li l-ħat weġiba kienet għal membru parlamentari imma dixaw, imma skur li jaslila da. Grazzi għal darboħra, grazzi għal kollegi prezenti, żgur li jintom bdiltu xi pjanijiet biex tattendu għaw. Nhar għan komplu b'din il-dan eh, is suġġett żewġ jumi tal-Kunsill li stati membru stati membri fuq li ċert implementazzjonijiet. Allura jkun tajjeb li xuħut ikunu hemm f'dik il-laqgħa wkoll. Grazzi għal darboħra u li l u għal-attim tijek għal din il-diskussjoni daqseg dettaljata inħares l qudiem biex ikun hemm segwitu tagħha. Grazzi ħafna u grazzi kollegi.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

Colleagues, um, if you're ready, we can just move on. Grazzi, etiet il-President, naddu għal punt aħħari tal-lum, napprezza minnu prezenti u jissur soreka jgħet fostna il-lum, mela, Difu l-rapport ta' implementazzjoni tal-PNR. Bħala tfakkira fil-messaċ ta' fil-16 ta' frar ta' dis-sen l-Kummissjoni ħarġet rapporti ta' implementazzjoni fuq it-TFTP u l-frame tal-PNR biex nkun strument onest s Soreka huwa strument iktar minn kapaċi biex ikellimna fuq dan, peress li huwa direttur ta' sigurta direttur fi DG, il-biraħ kena direttur ta' DG Home, is-sur Pajk li rrid jgħid xi ħaġa fl-aħħar li ridet tgħid xi ħaġa eh, fi tmiem is-sessjoni ma minħabba dak l-attakki ta' Londra ma setax tajt dak li kellha tajt. Allura di ħatirtira nixtieq ngħaddi l-ringrazzjamenti tiegħi waħda mill uffiċjali l-iktar tajbin fid-Digi Home Allura d-diġi se jaddilna dal-messagġ. Grazzi ħafna u Luigi Kjoġbok eh, tista' tibda rapportijek. Luigi Soreka. Grazzi ċe. Grazzi Claude, President, u għapjeċir tijaj li li nibat eh, li nibat l-Linda Pike li se tirtira ix-xewqat zbiħtakom tijak u tal-komitat wara karriera twila u ta' suċċess fi dan il-komissjoni eh, f'diversi dipartimenti. Grazzi għall-opportunità li tajtuni biex niprezenta riżultati ta' żewġ l-aħħar revizjoniet ta' dawn l-ftejimiet il-ftejim PNR u l-ftejim TFTP ma' l-Istati Uniti u għana mill-wet ma' liħor għan jitkellem fuq kull wet minnhom bat nipprova nwieġeb għal mistoqsijiet minn tagħkom it-trasferiment ta' data barra mill-Unjoni Ewropea ħajbqa suġġett jaħraq fl-Ewropa. U allura nassiguraw li l-obbligi kollha u l-impenji li huma marbuta mal-ftehim mal-ftehimiet internazzjonali li aħna negozjajna fisem l-Unjoni li għamluha possibbli għat trasferiment ta' data personali ta' ċittadini tagħna qed jiġi implementat kif suppost dan huwa vitali biex inkunu żguri li d-dejta personali ta' ċittadin tiġi proċessata legalment u ġustament. Daw iż-żewġ reviżjonijiet saru b'ma f'atmosfera kostruttiva kena kooperazzjoni tajba ħafna ma l-kollegi tagħna fuq in-naħa l-oħra li waqt iż-żewġ reviżjonijiet dwar il-PNR ir-reviżjoni għamilta possibbli għal tim ġdid li kienet mamula minn eh, uffiċjal tal-Komissjoni kif ukoll espert wieħed eh, espert wieħed ta' data li kien Franċiż u wieħed mir-Renju Unit dan għamilha possibbli għalina biex nifmu aħjar id-data kif qed tintuża mill-awtoritajiet Amerikani imma wkoll biex aħna nżidu ikon aktar komunikazzjoni diretta biex nifmu kif huma jimmiraw din l-informazzjoni. Ir-reviżjoni TFTP e konsistit minn uffiċjal tal kummissjoni ma' rappreżentant minn żewġ autoritajiet tal-protezzjoni tad-data u wieħed espert u espert wieħed mill Eurojust. Kif taf r-rapport li qed qudiemkom huwa r rapport tal-Unjoni Ewropea imma l-Istati Uniti ingħatat l-opportunità biex tagħti kummenti li żewġ rapporti li huma u dan jamila possibli għalina b'moċċar biex nikkonsidrawhom ma se ngħidilkom delwaqt li ma kummenti ma ġewx ikkonsidrati għax aħna maqbilnix maħħom magħhom. Il-messaġġ prinċipali Klod huwa li fuq daw iż-żewġ rapporti huma eh, pjuttost pożittiv bħala salvagwardji essenzjali u kontroll qed jiġu implementati kif suppost mill-awtoritajiet tal-Istat Stati Uniti. Nibdew bil-PNR, bir-rapport tal-PNR. That the overall finding of a joint review Mela, insibu l-Istati Uniti implementat il-ftejim tal-implementazzjoni bil-kun u il rakkomandazzjonijiet kollha li saru fir-reviżjonijiet preċedenti għall-2013 jew ġew implementati jew sar titjib fuqhom u ngħid waqt ngħidilkom konflikt tlabna l-awtoritajt ta' naħalura biex jagħmlu iżjed l-Istati Uniti irrispettaw l-obbligu fuq il-protezzjoni ta' il-salvgwardja protezzjoni ta' tad-data u dak li joħroġ mid-data. Għad baqa u hemm bżonn li jkun hemm titjib u dan huwa parti mill-evalwazzjoni ftejn tal-evalwazzjoni konġut li għamela possibbli għalina li nħarsu b'mod iktar wiesa lejn ftejn tal-PNR u nerġa' nitkellem fuq del-waqt dan fuq it-tif dak li sibna b'mod prinċipali, mhux se noqgħod nitkellem fuqhom kollha ċer għax għax iż-żmien mhux ħabib tagħna, imma nixtieq nisħaq fuq dawk il-partijiet li ħaqhom jiġu e, e, imsemmija. Għanna it-titjiriet bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti imma aħna verifikajna b'mod pożittiv illi l-Istati Uniti tapplika l-istess ħġijiet ta' protezzjoni li għal PNR kollu f'dak li tipproċessa u, u x'inhu l origini tiegħu jekk hux ġewwa jew barra l-Unjoni Ewropea. Qed jibqa' jintuża l-filter mid-Dipartiment tal-Intern Amerikan u fil-laqgħa tagħna mad ma' DHS Privacy Office għalulna li border custom protection tan-naħa tal-Istati Uniti ma ġabriċ l-ebda PNR dwar sigurtà ta' data artiklu 5 hawnhekk l-awtoritajiet poġġew fis-seħħ strument speċifiku li kim sejjaħ CBP eh, Border Protection eh, Directive biex jassiguraw li dan il-PNR jinżamm fis-sistema u li jkun hemm aċċess limitat għalih. Aħna ma notifikajna l-ebda inċidenza ta' ksur ta' privatezza tal-PNR bejn l-ewwel u t-tieni reviżjoni. Aħna verifikajna tħassir it-tneqqija ta' ċerta data skont l-artiklu 6 u l-ġess iddikjaraw li u DHS għalu li ma kellhomx aċċess fuq data eh, fuq eh, taħraq. Hawnhekk sirna nafu għaliex l-informazzjoni li għandna fl-idejn online dwar id-DHS u proċedura tal-handling li tinkludi rapport eh, ta' privatezza ta' DHS u dwar drittijiet tal-passiġġieri. U u l-ebda passiġġier ma talab li titħassar data personali tiegħu. Fl-aħħar l-enactment li daħal fis-seħħ fl-2015 qed jisseħħ ukoll dwar il-PNR. Dan huwa ċar li huwa żvilupp importanti li dil-kamra forsi tista' taraf. Mela, xanna bżont iktar xogħol u titjib. Ejja nifokaw fuq dan fuq din l-erja. Saru 10 rakkomandazzjoni minn ħatana. L-ewwel tlabna biex intejbu iż-żamma tar-records li jservu biex nuru f'ċerta konformità mal-ftejim, per eżempju, raġuni speċifika tkun maqsuma ma' eh, aġenziji oħra u kontrapartijiet oħra. Irrakkomendajna wkoll li DHS biex investigaw iżjed għaliex numru kbir ta' PNR eh, ġew marbuta b'mod ħażin ma' ċerti avvenimenti u biex jieħdu azzjoni eh, ta' rimedju fejn neċessarja aħna nafu li għal ċertu xogħol investigattiv seħħ u allura daw ir-rakkomendazzjonijiet, din rakkomendazzjoni ġiet rispettata. Lat ta' personal b'aċċess PNR u koll eh, tqajjem dal-punt anka fl-2013 din għada problema fl-2015. Hemm 2000 individu iżjed ingħata aċċess, drittijiet tal-aċċess għal PNR għalulna li di minħabba taħriġ. U dan huwa żball aħna tlabna lill-Amerikani iktar dawl fuq dan u aħna għan verifikaw dan waqt l-evalwazzjoni konġunta li ġejja dwar din tal-axħar kif tafu evalwazzjoni konġunta hija differenti minn reviżjoni konġunta x'reviżjoni konġunta għandax isseħ kull sentejn u tkun dwar l-impenji u l-obbligi fil-ftehim. L-evalwazzjoni ma għanda ambitu ktar wiesa rridu naraw jekk lan tal-ftehim u xetiġi rispettat jekk hemmx valur tal-floperat u dwar jekk il-ftehim għadux fit for purpose. Di kienet talba ta' dil-kamra waċċar, anka jekk l-eformazzjoni konġunta ma tkunx seħħet fl-2016, aħna fil-Komissjoni aħna rridu nistennew l-opinjoni tal-Qorti Ewropea tal-Ġustizzja fuq il-abbozz ta' E, ta' ftejim bejn e, l-Unjoni Ewropea u l-Kanada. U naraw sentenza toħroġ bi għal qorti biex bekk inkunu nistgħu inwet u l-evalwazzjoni konġunta biex kollox ikun ċar mal-kollegi tagħna Amerikani. Jekk tippermettu li issa ngħaddi għat-TFTP. Uh, the agreement is... Il-ftejim ta' TFTP Dan ġie implementat kif suppost u l finanzjament tar reviżjoni konġunta ġiet segwita mal awtoritajiet eh, tal-Istati Uniti. Dan il-ftejjim tat TFTP kien strument relevanti ħafna f'dawn l-aħħar sentejn. Għal aġenziji ta' forza tal-liġi bħal Europol kif ukoll dawk nazzjonali fid-dawl tal-attakki terroristiċi fl-Ewropa. Naħseb illi diġa irċevejtu informazzjoni dwar dan l-ammont ta' leads illi wassal għalihom it-TFTP u rew kemm dan huwa tassew strument utli. Issa, il-riżultati prinċipali tagħna Ir-rapport ikkonferma illi iż-żewġ mekkaniżmi ta' kontroll li huma fisseħ dak li jsir mill-Europol u dak li jsir minnaħa naħa ta' l-Europa u l-Europol dan qed issir f'konformità mal-ftehimiet u l-oversight qed jaħdem tajjeb u b'mod effettiv. Element ieħor li xtaqt insemmi magħkom huwa illi il-perjodu ta' zamma huwa ta' ħames snin u dan qed jiġi rispettat u kellna l-possibilità li dan nivverifikaw. Għalhekk din hija reviżjoni sodisfaċenti issa li tlabna l-Istati Uniti biex li jagħmlu iktar hija illi jagħmlu iktar kuntatt mal-Istati Membri permezz tal-Europol sabiex jużaw dawn l-odda li kienu relevanti ħafna fl-aħħar attakki u anke fl-attak tal-bieraħ f'Londra. Il-verifiki ta' TFTP intalbu mill-istat membri involuti. U dawn twaslu lill awtoritajiet tar-Renju Unit. Sani għafawnek, Sur President, domt 17 minuta lest li inwiġeb xi mistoqsijiet. Grazzi tassew Luigi. Ma nafx jekk kolleg li jatfadlilhom l-enerġija li jintervjenu. Hawnhekk għandna lejtim preżenti. Grazzi tal lib għajtu hawnhekk tant kellna fuq l-aġenda din il-ġimgħa li napprezzaw illi bqajtu hawnhekk. Min ixtieq jibda? Monika, tixtaq titkellem? Għatnejja, għat nsaqsikom tixtuqux titkellmu. Qed nitlef kull sens ta' moralità. Id-dispjaċili ma kellna ġimgħa jibsa. L-Onorevoli Sipelli, jek joġbok, grazzi, grazzi tal-li tajtawna dan il-rapport. Fuq l-implementazzjoni u tal-responsabiltajiet, ħafna mill-punti jider li huma tajbin u rajna illi dak illi supposta promessa valutazzjoni ma sarx iżda nixtieq insaqsi xi mistoqsijiet li forsi ma tistax għom issa għax dan ma kiex parti mill-evalwazzjoni, ma dan forsi tistgħu tikkunsidraw għall-evalwazzjoni li jmiss. Għaliex, iva, dan qed jiġi implementat u qed jaħdem imma l kustjoni hija kemm huma relevanti dawn il-miżuri fuq il-ġlieda kontra il-, -il kriminalità organizzata. Xi ftit ta' snin ilu jiena rajt statistika dwar kemm kien hemm hits meta ġew ġituża tal-PNR, iżda ma kien hemm l-ebda statistika li turi kif dik l-informazzjoni ġiet użata, kif waslet għall-investigazzjoni u jekk kienux parti minn investigazzjoni li waslet għal għall kriminalità organizzata jew forsi għandkom xi idea iktar ġenerali dwar il-PNR. Fuq it-TFTP hemm din l-idea ġenerali illi dan huwa tajjeb ħafna li meta inti tkun trid tissegwi tkun trid issib l-komunità organizzata issegwi il-flus din hija l-idea ġenerali. U hawnhekk il-punt huwa dan tassew qed jaħdem ma nistawx biss narawha mill-aspett stati Uniti u l-Unjoni Ewropea, rridu nħarsu l-affarijiet b'mod internazzjonali. U dawn l-affarijiet ħafna drabi jorbtu ma' xulxin. Dawn il-miżuri jatuna iktar arfin dwar dak li qed jiġri speċjalment fuq it-TFTP dan huwa strument relevanti li jista' jgħin biex jitwaqfu ċertu forum ta' finanzjament ta' terrorizmu. Da żgur qatt ma ħar 100%. Imma, fil-mija, imma irnexxiena niksbu xi informazzjoni fil-passat biex nwaqfu ċertu eh, sorsi ta' finanzjament. Dan naħseb jista' jkun utli. Grazzi, Monika. Grazzi, tassew sur President. Jien għandi tlet mistoqsijiet. L-ewwel. Diġà hemm sat membri li jużaw il-PNR. Sa fejn jaħdem il-kunċett ta' data relevanti? kemm huwa tassew ta' suċċess dan il kunċett Din il-kooperazzjoni tassew qed isseħħ u x'inhuma d-diffikultajiet eżistenti? Ovvjament hemm ċertu diffikultajiet biex l-affarijiet kollha jnaqdu flimkien u għandna 28 stat membru fejn tittinaqat din id-dejta kollha flimkien. U biex inkunu nistgħu nużawha b'mod effiċjenti tittinaqat kollha flimkien. il-professor Youngman qal illi il-mikrofinanzjament għandu rwol importanti ħafna mhux biss il finanzament prinċipali. X'inhija s-sitwazzjoni fl-Istati Membri? Hemm xi tip ta' skambju tal-aħjar prassi biex jiġu identifikati persuni kriminali minn qabel kif rajna l-bira anke f'Londra nistaw inkopru dawn eh, terroristi li forsi jaħtiġu inqas finanzjament imbagħad fuq it-TFTP. Mistoqsija dwar kompetenza. Għanna staff Ewropew qed jaħdem ma' staff Amerikan. Meta se jkollna l-kompetenza li nagħmlu dan aħna stess u ma nkunux niddependu mill-Istati Uniti. Ma stax nifhem għalfejn għandna niddependu fuq eh, l-Istati Uniti biex niksbu din id-data għalfejn ma nistawx niġbru d-data tagħna stess, id-data relevanti, imbagħad nagħmlu skambju tagħha mal-Amerikani. Grazzi, Sophie. Grazzi tassew. Nixtieq inkompli fuq dak l-aħħar punt. Meta għaddew il-PNR u TFTP kuna diġa għedna għalfejn ma nagħmlu xi tfittxija aħna stess u li l-Amerikani nagħtuhom id-dejta li jeħtieġu. Għalulna li din kienet kwistjoni ta' flus. Issa, qed namlu sistemi li kienu eżattament dak li kellna f'moħħna dak iż-żmien. Imma ma jimportax. Issa, xaħġa li jattu intom. Illi dan il-ftejim, anzi, lat ta' rimedju ġudizzjarju japplika għal PNR u TFTP, jew ma fimx jew ma fimx sew. Qed inħossni li qegħdin dejjem situazzjoni fejn nagħmlu skambju mal-Kummissjoni u ma nkunux nafu x'qed jiġri għax l-ewwel jgħidulna li t-TFTP u l-PNR huma eżentati mill-att dwar il-privatezza u dan huwa differenti mill-att dwar ir-rimedju eh, ġudizzjarju. Immissa donnu apposta qegħdin nħaltu dawn iż-żewġ atti flimkien. Qed iħaltuhom flimkien, imma din mhix kwistjoni eh, minuri diġà qed nikteb li lill-kollegi tiegħek, ma forsi tista' tispjega hawnhekk ukoll. Tista' tikkonferma illi l-Amerikani għadhom ma id-deċidewx jew għadhom ma ħadux azzjoni biex jirrevokaw l-eżenzjoni mill-adwar privatezza tal-sistema tal-PNR u TFTP. Taqbel miħaj li jekk dan huwa il-każ il-ftejm umbrella mhux se jkun fisseħ mhux ser japplika u li dan l-att tal-Medi Ġudizzjarju m'għandux x'jaqsam. Tista' tikkonferma dan grazzi. Grazzi, Sophie Judis issa. Grazzi tassew, Sur President. Jiena fimtek tajjeb illi ma kienx hemm l-ebda passiġġier li talab id-dejta tiegħu tal-PNR jew fimtek ħażin. U jekk fimtek sew, għal kif tafu illi ħadd ma talab illi jara id-dejta tiegħu jew li talab li l-dejta tiegħu tiġi irtirata. Dan għandu x'jaqsam mal-fatt illi id-data tagħkom jista' jkun li qed titpoġġa f'din is-sistema, inti semmejt ukoll li għadna qed nistennew mill-qorti tal-ġustizzja fuq il-PNR mal-Kanada, għadna qed nistennew ir-riżultati. Imma sissa rajna illi l-Avukat Ġenerali daħal f'ħafna dettal u għalhekk jridu naraw dan x'tassew ifisser fin-negozjati mal-Messiku, mal-Korea u mal-Ġappun għaxina minna għalija illi dawn għadhom jiġu negozjati fuq it-TFTP naħseb li din hija l-ewwel darba illi xi ħadd x'uffiċjal qed jgħidilna li qegħdin nużaw id-dejta għal xi ħaġa. Għattenna illi l-attak terroristiku tal-biraħ f'Londra kien hemm informazzjoni mitluba mill-Stati Uniti dwar dan il-każ. Għasab li din hija l-ewwel darba li qegħdin ninataw idea ta' kif qed tiġi użata din id-dejta u kolli ngħid ibqgħu sejrin hekk għaliex aħna għadna qegħdin nistennew li kollna provi konkreti dwar l-użu ta' TFTP. U fl-aħħar, President, kien hemm bosta dibattiti fuq TFTP Ewropew, TFTS. Fiex wasalna f'dan id-dibattitu? Mhux għax jiena daqstant entużjasta imma jekk dan jeleb il-problemi ta' petizjoni ta' data ma' Stati Uniti tinja xi ħaġa wkoll li forsi nistgħu niddiskutuha. Grazzi. Grazzi Helga Stevens. Grazzi tassew, Sur President, kollegi. Dan l-intervent tijak, grazzi tal-intervent tijak dwar il-TFTP u il-PNR, informazzjoni utli ħafna. Importanti li kunem skambju ta' din it-tip ta' informazzjoni u anke impruvaw insibu bilanċ bejn l-informazzjoni l-ksib ta' informazzjoni u s-sigurta u l-privatezza. Issa, il-PNR Dan japplika biss għal passiġġieri blajru. Iżda irridu nħarsu wkoll lejn il-ferroviji, passiġġieri bil-ferroviji. Hemm pajjiżi Ewropej oħra li qegħdin jitolbu dan? Hemm stati membri li ħadu miżuri f'dan ir-rigward fiex wasalna. u dan kollu ser jiġi limitat ukoll għal passiġġieri e, blajru biss. Grazzi tassew jekk joġbok Luigi. Grazzi Sur President, grazzi Claude u grazzi lill onorevoli membri għall-attenzjoni tagħkom u għall-mistoqsijiet. ħanwaġibom flordni li saru għal-kem uħut minna huma simili. Id-data u l-hits użata mill-istati membri dwar il-PNR. U mod ieħor fuq it-TFTP. Naqbel ma'kom illi għal darboħra hemm lokal titjib. F'dak l-għandu x-xaqsam ma kemm qed jiġi dan il-fejm. Issa, meta se jkun fis-seħ dan il-PNR Ewropew u l-PIUs, l-istati membri ser ikunu iktar f'pożizzjoni li jisfruttaw aħjar l-intelligence li taslilna mill-ftejment internazzjonali tagħna. Jieħu iż-żmien biex wieħed jiżviluppa dawn is-sistemi imma la darba dawn ikunu fis-seħ u anke smajna l-Kummissarju jfakkarna fid-data, anke id-data li taslilna mill ftehim tagħna se jkun iktar utli. Fuq it-TFTP is-sitwazzjoni hija differenti. Anke minħabba l-rwol tal-Europol fit-TFTP din għandha rwol hawnhekk ukoll u jistgħu jieħdu l-inizjattiva biex jikkuntattjaw lill-Istati Uniti biex anke jiġbru e, id-data wara talba tal-Istati membri u e, jagħtu il-data lura. Aħna lesti li dan l-informazzjoni naqsmuha ma'kom. Issa dwar jekk it-TFTP setax twaqqaf xi tibta finanzjament terroristiku. Dan jorbot mal-kunċett ta' Sinjuru Holmajer dwar il-mikrofinanzjament. Huwa minnu illi dawn l-aħħar attakki terroristiċi it-terroristi ma użawx ammonti sostanzjali ta' flus iżda xorta irċevew eh, taħriġ biex anke jorganizzaw rwieħom ġifiri ma nistawx noddu biss il-flus użati biex jitwetta l-attakk. Iżda, minkejja dan, mill-aħħar analiżi tal-Kummissjoni fl-2013, fejn intqal illi it-TFTP ma kienx adekwat għal raġunijiet differenti fostom l-spejjes u anka għal raġunijiet oħra bħal l-effettività ta' TFTP tal-Unjoni Ewropea minn dakinhar is-sitwazzjoni imbidlet smajna kemm il-darba illi għanna iktar terrorizmu in-house u t-TFTP ovvjament ma jkoprix trasferimenti fiħdan iż-żona iż-żona Ewropea iżda aktar barra mill-Unjoni Ewropea. Għalek ġiet imnedija eh, evalwazzjoni dwar l-ideja li kunem EU TFTS flok TFTP. U il-Komissarju King aktar kmini din is-sena semma illi diġà beda xogħol u qed tiġi mħejja wkoll evalwazzjoni tal-impatt biex fl-aħħar tas-sena ikun hemm proposta konkreta għal EU TFTS li tkopri dawk l-oqsma illi mhux neċessarjament huma koperti mit-TFTP u li jikkomplementaw dawk eżistenti biex ikun hemm TFTS Ewropea. Issa, fuq il-medju ġudizzjarju, forsi spiegajt ruħi ħażin, jiena qatt jew li rrid ngħid huwa illi meta fl-2015 kien hemm lat tar-rimedju ġudizzjarju, dan huwa żvilupp li aħna nilqawh anke mill-aspett tal-PNR. Anke jekk dan il-ftehim ma japplikax mod dirett mal-PNR, għax għandu salvagwardji tiegħu stess, iżda dan ser jgħinna fl-evalwazzjoni tagħna fejn aħna sfittini nofs tas-sena ser nikkunsidraw l-effettività tal-safeguards tal-salvagwardji tal-PNR fid-dawl tal-qatt il-ġdid tal-PNR qed jiġi eh, introdott hawnhekk. sinjura Sargentini ħadd ma talab er- ħadd ma għamil dawn it-talbiet fuq id-data li nkisbet minn dak li DHS ħafna materjal u ħafna informazzjoni f'dak għandu ċaqsam ma' trasparenza. Kif semmejt? Biex jiġu użati l-istrumenti disponibli għal passiġġieri kollha. Imbagħad, Sinjura Sargentini fuq il-negozjati attwali. Għanna negozjat wieħed miftuħ dak mal-Messiku li għalih il kummissjoni ingħatat mandat fl-2015. Però n-negozjati kienu alterati saqdin jistennew l-opinjoni tal-ICJ. Hemm diskussjonijiet fuq talba tal-Ġappuniżi u l-Koreani, però d-diskussjoni hija informali għamilniha ċara li l-ebda negozjati ma se jiżvolġu qabel l-opinjoni tal-ICJ u l-evalwazzjoni ta' din l-opinjoni fl-aħħar net fuq il-ferrovija internazzjonali l-UPNR ma tikkontemplax il-kopertura ta' metodi oħrajn ta' trasport u għamminnu li hemm xi stati membri li qegħdin jaħdmu eh, b'mod informali biex jevalwaw dwar jekk dan huwiex meħtieġ Il-Kummissjoni bħalissa mhux qiegħda tieħu azzjoni f'dan il-qasam. Issa nistennew bil-ħerqa naraw nifmu x'inhi l-proporzjonalità u n-neċessità tal-azzjoni li qegħdin jieħdu l-Istati membri. u mbagħad nevalwaw in-neċessità u l-proporzjonalità wara dan, grazzi. Sophie, mistoqsija supplementari. Nixtieq li jispjega li xi ħaġa bil-miktub dwar is-sitwazzjoni. Fuq il-ftejm umbrella dan se japplika għal PNR u TFTP u xek. Inti għadha kifed bil-kontra, però. Il-punt huwa dan, parti mill din il-kostruzzjoni ehm, kien ir-revoka tal-eżenzjonijiet għal Privacy Act tal-PNR u l-TFTP. Dan mhux se jiġri għaliex ma naħsibx li l-Amerikani se jagħmlu għadin, però x'inhu l-Kummissjoni stqarret bil-miktub li dan huwa l-każ. U sa kull darba li nipprova nindirizza din f'diskussjoni jew bitri jew mistoqsijiet parlamentari ma tasalx it-tweġiba bħal donnu laqqas il-Kommissjoni ma tafx xini tagħmel, ġifiri jiena napprezza tassew kieku bil-miktub nieħu tweġiba waħda mill-Kommissjoni u mhux tweġib differenti minn liġiż differenti, spjegazzjoni waħda dwar fejn qegħdin issa ftehim eh, umbrella judicial redress huwa possibbli dan. Enrique Tamalajr. Jena kolli niskuża ruħi jekk esprimajt ruħi b'mod żbaljat dwar il-ħedz tal-PNR. Il-mistaqsija tiegħi kienet dejn iva naf li xi kultant f'evalwazzjoni ikonna l-informazzjoni li l-Istati Uniti għalulna li kellhom informazzjoni dwar persuni kriminali u kellhom xi ħedz dak li qatt ma rajt u din hija l-mistoqsija hija x'għamlu l-Istati Membri b'din informazzjoni jekk għamlu xi ħaġa u jekk kienx hemm xi stħarriġ kriminali bħala follow-up jew deċiżjoni tal-qorti u jiena ċerta li ma smajt xejn lill parlamenti tal-Istati Membri għamlu xi xogħol ta' segwitu ġifier il-mistoqsija tiegħi hija din x'inhi l-effettività. Id-dejta tintuża qegħdin nivverifikaw jekk hemm xi ħaġa. L-Amerikan qegħdin tura l-informazzjoni jew inkella qegħdin jgħaddu l-informazzjoni però ħadd ma jara mbagħad. Christine ta' malajr. biex mullura. lura għal tweġiba għal Sargentini. Jinka li reazzjoni naqsam magħkom. Kien qed jintqal li ma kienx hemm tal balla aċċess Dan ifisser li kollox mi xi ħarir jew inkella. Irridu naraw jekk ċem hemm problema. Jekk inqisu li dan kien wieħed mit ħassib ewlieni jekk permezz ta' din l-informazzjoni ċittadini jistgħu ikollhom aċċess u kif jistgħu jsibu kif jinkiseb dan l-aċċess, x'garanzija għandna hemmhekk. Grazzi. Eh, Signora Itzfeld, Iva, għandek raġun inti. Se jkollok tweġiba minnaħa tal-Kommissjoni, tweġiba waħda, għaliex kif qed inti ġustament Din hija kwestjoni komplessa ħafna, koperta minn diversi dipartimenti. Ġifir ħajkollok tweġiba żgur. Dwar is-Sinjura Sippel, il-follow-up, aħna m'għandniex l-informazzjoni dwar jekk l-Istati membri użaw jew kif użaw l-informazzjoni. Aktar u aktar waqt l-implementazzjoni tal-European nar il-Komissjoni li tilapru għal f'dan se tkun tista' twieġeb għall mistoqsija tiegħek u fl-aħħar net dak li verifikajna kien li eh, DHS, Department of Homeland and Security, jagħti biżjed informazzjoni lill passiġġiera permezz ta' l-informazzjoni disponibbli fl ajruport permezz ta' informazzjoni disponibbli fil-websites lill passiġġiera kollha. Aħna formalment labna U rajna wkoll din id-dokumentazzjoni u għallonna li l-ebda passiġġiera użaw dawn l-istrumenti li però huma disponibbli. Grazzi Luigi. Grazzi ħafna lil Luigi. Grazzi lil kulħadd. Kienet eh, ġimgħa diffiċli għal-libe. Grazzi, grazzi lill-istaff ukoll. Ma tkomx għazla, intom fil-ridu tkunu hemmhekk intom. Grazzi ħafna l-ħidma tagħkom. Grazzi lill membri tal-li ġejtu lura eh, tiżguraw li stajna nitrattaw din l-aġenda mimlija. Intensita simili l-ġimgħa dieħla għassa l-weekend it-tajjeb u grazzi għal darboħra.